Okay, friends. Uh, first, we'll give uh, uh, a... Aziz kollegi, natu l-possibilità l-ewwel l-interpreti sabiex għadduna l-messaġġ tagħhom. Nagħti l-mikrofonu għalhekk lill-interpreti jekk Illum huwa il 37 jum tradizzjoni ta' protesta tagħna kontra l-impożizzjoni unilaterali ta' kundizzjonijiet ta' xogħol sbilanċjati u inġusti fuq l-interpreti mill-amministrazzjoni tal-Parlament biex insolvu dan il-konflitt neħtieġu medjazzjoni politika u involviment dirett ta' rappreżentanti tal-interpreti fid-diskussjonijiet għalhekk jiddispjaċina ninformawkom li se naħdmu sal-ħin skedat. Nirringrazzjawkom tal-kompressjoni tagħkom. Okay, friends, Uh, then we uh, start with the vote on the question for... Mela nibdew bil-votazzjoni tal kunsill Aċċess tal protezzjoni soċjali għal ħaddiema u għal persuni li jaħdmu għal rasom. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni nominali. U il-votazzjoni hija maluqa issa u taddi u 47 vot favur l-ebda vot kontra. Issa ser nivotaw fuq l-adozzjoni ta' mistoqsijiet għal tweġiba orali mill-Kummissjoni. Votazzjoni miftuħa. All have voted because if Kulħadd tivvota jekk kulħadd tivvota l-votazzjoni hija magħluqa u tgħaddi b'49 vot favur u l-ebda vot kontra. Grazzi tassew. Naddu issa għal lista ta' votazzjonijiet u nibdew bil um, work-life balance. Emenda 63 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Juri 28 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess emme dawk favur, dawk kontra astensjonijiet taddi. Emenda 246 dawk favur, dawk kontra astensjonijiet. Irrifjutata ma taddix Emenda 265 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 266 taqa u naddu għal emenda 267 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 268 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 269 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 20 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 21 fuq paġna 4 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet taddi. Paġna 5 Paġna 6 Kompromess 22 Kompromess 22 Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. kompromess akka dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet taddi. Kompromess 23 eh, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess 24. Kompromess 24 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Fem 35 flimkien ma' menda 340 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Menda 339 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 341 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 342 344 44 Dawk favur dawk kontra stenzjonijiet ma taddix. Emenda 347 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet nivverifika emenda 347. And the vote is now closed. Votazzjoni maluqa. Dal-vot jgħaddi b-26 vot favur. Emenda 300 u 48 li jaqaw kol. Naddu għalik għal kompromess 25 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Issa naddu għal emenda 361 ma 32 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess alternattiv 26a. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Taddix. Kompromess issa għal 26 verifikawa, votazzjoni miftuħa. Għanna ċaħad zajet mill-li sijar. Nara l-votazzjoni. U ma taddix bi 23 vot. Naddu issa għal kompromess 26 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Amendment 384. Those in favor? Emenda 384 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Nivverifikaw emenda 384, votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni hija issa magħluqa. Din ma tgħaddix b'26 vot. Fam 39 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. Emenda 388 dawk favur dawk kontra stanzjonijiet ma taddix. Emenda ħan verifikaw jekk din l-emenda ta' jew le. Ok, we, we vote on amendment 389. 389. Daw kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 393 dawk favur daw kontra astensjonijiet taddi. Emenda 394 taqa, emenda 392 u 90 jaqaw ukoll. It-tieni parti ta' 391. Le, mela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 Din taddi issa ngħaddu għal eh, dawn jaqaw naddu l-kompromess enne dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi, kompromess 27 dawk favur dawk kontra astenzjoni taddi, naddu għal emenda 414. Emenda 414 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nifferifikaw minn darba 114. Votazzjoni miftuħa. Għanna xaħad zejt mis-soċjalisti. Tajjeb? Mela dan ma jaddix bi 30 vot kontra. Issa, kompromess 32 dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess i dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Naddu għal għal kompromess 28 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 430 dawk favur dawk kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 29 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 30 dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess B. Dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Juri 39 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess 31 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 466 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 469 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Mela 457 din l-emenda taqa' <clears throat> Għaliex kompromess 27 ġadottat. We can discuss it later, but it falls. Din l-emenda A. Issa, kompromess 33 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda design. Dawk favur, kontra, astensjonijiet, niverifikaw emenda design. Votazzjoni miftuħa. Dan il-vot huwa rifjutat b'37 vot kontra. Emenda 192 daw favur daw kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 494. Tixtiequ li nivverifikaw 492. 492. Votajtu fuq emenda 492. Dan ma jaddix b'39 vot. Naddu għal emenda 494 emenda orali mill-grupp SND dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw 494. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U tgħaddi 25 vot favur. 495 dawk favur dawk kontra attenzjonijiet tgħaddi. Kompromess je dawk favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. Emenda 503 l-ewwel parti pavur daw kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Tini parti it-tieni parti taqa'. Naddu għalhekk għall kompromess 34 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet tgħaddi. To Amendment 500. Emenda 528 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet nivverifikaw emenda 528. Il-votazzjoni miftuħa. U il-votazzjoni jissajja maluqa u din ma taddix b'27 vot kontra. Naddu għal emenda 529 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Nivverifika emenda 529. Il-votazzjoni hija miftuħa u l-votazzjoni jistija maluqa din ma taddix 28 vot kontra. Emenda 530. Ta' Anzi, ħanivvotaw għaliex ma ġiċ adottata 520 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Issa 531 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 35 dawk favur, dawk kontra, ta' taddi. Nivvotaw issa fuq fam 52 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 545 taqa. Naddu għal emenda 546 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 548 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, nivverifikaw emenda 548. Votazzjoni hija magħluqa. U din tgħaddi b'27 vot favur. Din kienet viċin ħafna naddu issa l-kompromess 36 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess ke dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 567 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet niverifikaw 567 votazzjoni miftuħa. Grazzi, votazzjoni jista' magħluqa. Din ma tgħaddix bi 32 vot kontra. Emenda 571 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix kolli ngħid. 572 dawk favur, dawk kontra, stenzjonijiet ma taddix. 573 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet taddi. Emenda 578 dawk favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. Mela, emenda 577 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. 574 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Niverifikaw 574 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u dan il-vot ma jaddix. Din l-emenda ma taddix. 575. Anzi. Anzi. Mela. 575 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Nivverifikaw mela. Emenda 575. Votazzjoni maluqa u din ma taddix b'vot wieħed. sebgħin dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw 576. Votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni magħluqa. Tgħaddi bi 33 vot favur, 580 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 579 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. 581 dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess elle dawk favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess 40 dawk favur, kontra astensjonijiet taddi. 588 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet nivverifikaw emenda 588. Votazzjonija miftuħa. U l-votazzjonija magħluqa u dejjem ma tgħaddix. Emenda 500 Anzi, kompromess 37 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 601. Dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. 602 dawk favur, flimkien ma 603 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Kompromess 38 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess 39 dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. 619 ma' 620 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Issa, 621 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Emenda 622 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet niverifikaw 622 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa taddi b'vot wieħed. Emenda 23 dawk favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. 624 dawk favur. Kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 625 dawk favur kontra, astenzjonijiet ma taddix. 626 dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 17 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet Nivverifikaw emenda 17. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa u ma tgħaddix bi 30 vot kontra 19 favur. Emenda 628 dawk favur. Dawk kontra. astenzjonijiet ma tgħaddix. Niverifikaw emenda 628 votazzjoni miftuħa. u l-votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix 31 vot kontra. Juri 50 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Nivverifikaw juri 50 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix b'35 vot kontra. 629 dawk favur daw kontra, astenzjonijiet ma taddix. Nivverifikaw 629 il-votazzjoni miftuħa. U votazzjoni maluqa u din ma taddix b'vot wieħed. Emenda 630 flimkien ma' fam 55 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Naħseb li din iridu għaw wkoll votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni magħluqa u ma tgħaddix b 29 vot. Emenda 627 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 631 ma juri 51 dawk favur, dawk kontra. Niverifikaw 631 ma juri 51. Il-votazzjoni hija miftuħa u il-votazzjoni issa hija maluqa u din ma taddix bi 30 vot kontra. Emenda 632, emenda orali mill-grupp ta' l-Soċjalisti. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, kolli ngħid forsi tridu li niverifikawa. Mela, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda orali. U issa il-votazzjoni hija magħluqa 37 vot kontra favur 10 kontra. Naddu issa għal juri 52 dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet ma tgħaddix emenda 633 dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet ikolli ngħid għaddiet. Niverifikaw għamela. Emenda 633. Il-votazzjoni għada miftuħa. Issa hija maluqa. And it's rejected. Din ma 41 dawk favur kontra assenzjonijiet għadda l-emenda 649 dawk favur kontra assenzjoniet għaddiet l-emenda 651 favur kontra assenzjoniet għaddiet l-emenda 652 taqa l-emenda 600 l-emenda fam 58 tardi favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess 42 dak favur kontra astensjonijiet għadda L-emenda 669 favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 670 flimkien ma' 671 u fam 60 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. U issa naddu għall-artiklu 19 l-emenda 676 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ bat l-artiklu 20 paragrafu 1 subinċis 1 l-emenda 677 emenda 677 l-ewel favur kontra astensjonijiet għaddiet L-emenda 678 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa se nivvotaw fuq l-emenda 679 dawk favur kontra astensjonijiet niċċekkjaw fuq l-emenda 679 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Xara. Le ma deċ. Forsi xaħat għamel tagħmel sinjal żbaljat tajt il-President. Issa ngħaddu għal kompromess seba' dawk favur kontra sensjonijiet għaddiet l-emenda 21 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għadda juri tnejn dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 28 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw fuq l-emenda 28 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u din maddiċ zewġ voti. L-emenda 27 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 29 taqa, kompromess 2 dawk favur kontra astensjonijiet għadda, sal l-emenda 35 flimkien ma' 36 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess A favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess 3 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 43 Le, 44 tajt il-President favur kontra assenzjonijiet niċċekjaw fuq l mend 44 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u eh, għadiet 30 vot l-emenda 45 taqa' se nivvataw fuq l-emenda 46 favur, kontra, assenzjonijiet maddeċ, l-emenda 48 dak favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, l-emenda 49 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ, emenda 52 favur, kontra assenzjoniet maddeċ. L-emenda 53 flimkien ma' 54 favur kontra astensjoniet għaddiet. Juri 6 favur kontra astensjoniet għaddiet. Fam 5 favur kontra astensjoniet maddeċ. Kompromess serba dawk favur kontra astensjonijiet eh, għadda kompromess ħamsa dawk favur kontra astensjonijiet għadda 83 favur kontra ikonna niċċekjaw fuq 83 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa maddeċ bitlet voti. Juri 11 dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddit. L-emenda 88 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Fam 9 flimkien ma l-emenda 94 dawk favur kontra Ostenzjoniet maddeċ, Emenda 91 dawk favur kontra Niċċekjaw fuq l-emenda 91. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u din għaddiet bi 43 vot. L-emenda 86 dawk favur. Kontra, assenzjoniet maddeċ, 92 favur kontra assenzjonijiet maddeċ, emenda 93 dawk favur kontra aħjar niċċekjaw fuq l-emenda 3 u design. Votazzjoni miftuħa. L-emenda 3 u design, votazzjoni maluqa. U din għaddiet bi 32 vot. Kien hemm xi problema? Ħanaddu għall-emenda 95 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 96 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ juri 12 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ emenda 97 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet juri 13 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, juri 14 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 99 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, l-emenda 100 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ, kompromess 6 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, Juri 17 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ ħan iċċekjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa u tana ma għaddix l-emenda 115 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet juri 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess 8 dak favur kontra astensjonijiet għadda Issa naddu għal 125 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ Emenda 126 daw favur kontra astensjonijiet maddeċ fam 11 favur kontra aħjar niċċekjaw fuq fam 11 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddeċ b'żewġ voti maddeċ. L-emenda 127 dak favur kontra astensjoniet maddiċ, kompromess disa dawk favur kontra astensjoniet għaddit, kompromess 10 dawk favur kontra astensjoniet għaddit, l-emenda 153 dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ, kompromess 11 dawk favur kontra astensjonijiet jaddi, kompromess 12 kompromess 12 dak favur kontra astensjonijiet għadda emenda 178 Le dan jaqa. Mela naddu għal kompromess 13 dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Ammenda 181 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 14 dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Ammenda 197 197 taqa u naddu għal kompromess 15 dawk favur kontra astensjonijiet għadda l-emenda 200 flimkien ma l-emenda 177 dawk favur kontra astensjonijiet ma Ħalli niċċekjaw fuq l-emenda 200 u l-emenda 177. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u maddiċ għal vot wieħed. Kompromess 16 dawk favur, kontra, astensjonijiet għadda, l-emenda 200 u 14 taqa' Mela naddu għal kompromess batax. Kompromess 17. Dawk favur, kontra, astensjonijiet għadda, l-emenda 216 favur, kontra astensjonijiet maddiċ, nitċekjaw fuq l-emenda 216. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. għaddit b'żewġ voti. Kompromess ċeda favur, kontra, astensjonijiet għadda, kompromess de, dak favur, kontra, astensjonijiet għadda, kompromess 18, Dawk favur fuq il-kompromess 18. Kompromess 18 dawk favur kontra. Ħan ċekjaw kompromess 18. Votazzjoni maluqa. Għaddiet berbajn vot u 12 kontra. Kompromess E dawk favur, kontra, astensjonijiet għadda, kompromess F, dawk favur, kontra, astensjonijiet għadda, emmenda 239 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, l-emenda 241 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, L-emenda 242 dak favur kontra stensjonijiet għaddit. Kompromess ġe dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Fam 26 mela fam 26 taqa u naddu għall-emenda 246. L-emenda 246 dawk favur Iva, taqa. Ħan iċċekjaw. Jekk irridux nivvotaw fuq l-emenda 246. tilqa u issa ngħaddu għall-emenda 248 dawk favur dak kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Kompromess 19 dawk favur kontra astensjonijiet għadda naddu għall-emenda 259 dana din taqa Ngħaddu għat-tieni parti ta' l-emenda 259 dawk favur kontra ħan iċċekjaw fuq it-tieni parti tal-emenda 259. Votazzjoni magħluqa din m'għaddiċ b 32 vot. L-emenda 261 dawk favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ Naħseb li maddeċ imma ħjar niċċekjaw fuq l-emenda 261. Votazzjoni maluqa u din maddeċ għal vot wieħed. L-emenda Issa, l-Onorevoli Martan li jennef jirrit jagħmel xi stqarrija minoritarja. Jimportati batinna bil-miktub. Tajjeb, Melissa issa nivvotaw fuq l-abbozz tar-rapport kif ġie emendat. Il-votazzjoni miftuħa. U dal-waqt nagħlqu l-votazzjoni u dan għadda b-34 vot favur, 14 kontra u 4 astensjonijiet. Issa konna nivvotaw fuq il-mandat. Il-votazzjoni miftuħa fuq il-mandat. Hemm bżonn ta' maġġoranza fuq dan. Irrid ikonna iktar minn 28 li votaw favur. Votazzjoni magħluqa. għadda dan 37 vot favur dan ifisser illi issa se nibdew in negozjati interistituzzjonali. <clears throat> and a special thank you. Ringrazzjaw u koll eh, l-Onorevoli Kaza li kien rapporter imma jider li diġa telaq. Can you sign the oral questions in order to table them? Is it here? Here.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 li jridu joħorġu issa mis-sala oħorġu ħalli nkunu nistgħu nkomplu. We have the next item on the agenda. Punt li mis fuq l-agenda se nibdewh dal-waqt Bye bye. Friends, small talk. Bib, jekk joġobkom, morru paċbċu barra. Għalix jien għal darboħra irrit nirrepeti Sur Kaza, irrit ngħidlek grazzi. Sur Kaza. Sur Kaza. Mr. Casa, I just wanted... Sur Casa, rrit nirringrazzjak għax-xogħol kollu li għamilt, grazzi għax-xogħol kollu li għamilt fuq dan ir rapport kienet parti verament interessanti u importanti tal-ħidma tagħna għal daqstant grazzi u issa nagħti l kelma lill-Onorevoli Lenez għaliex wasanna fl-10 punt tal-aġenda tagħna l-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-xogħol. Peress li inti rapporter sur Lenez għandek il-kelma. Grazzi, Sinjura President. Wara seduta ta' votazzjoni verament eċċitanti ngħaddu issa għas-suġġett li jmiss skont iċ-ċittadini Ewropej il-libertà li jgħixu, jistudjaw jew jinnegozjaw fejn iridu fl-Unjoni Ewropea u l-ikbar kisba tal-Unjoni Ewropea. Imma hemm ukoll bżonn ta' ġustizzja, protezzjoni soċjali u inklużjoni għalhekk l-Unjoni Ewropea tittilħaq dawn iż-żewġ għanijiet biex jiżgurra mobilità libera immanki mobilità ġusta jiżguraw li l-drittijiet tal-ħaddiema huma garantiti imħarsa madwar l-Unjoni Ewropea li ma jkunx hemm kompetizzjoni żlejali u li l-frodi soċjali u l-abbuż ta' moviment ħieles jiġu dirizzati. Jiena niġi mill-isbaħ reġjun tal-Unjoni Ewropea u l-iċken provinċja tiegħi hija biss 5 km mill-frontiera Ġermaniża tal-Belġju u mill- Eh, frontiera ġermaniża ta' l-Olanda. U importanti li natu dawn l-opportunitajiet li ċittadini sabiex immorru ifittxu opportunitajiet li naħa l-oħra tal-frontiera biex namlu dan irridu insaħħu l-ġustizzja tal-mobilità għax-xogħol u l-ewwel biex namlu dan hemm bżonn li konna regoli ċari, stretti u forzabli fil-qasam tal-mobilità raġunijiet ta' xogħol sar ħafna xogħol diġà għandna direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema tal-infurzar, direttiva tal-infurzar ukoll, dawn huma regoli verament meħtieġa, imma ir-regoli ma jkunu jiswew xejn jekk aħna ma ninfurzawhomx kif suppost. Għalhekk din hija tieni ħaġa li għandna bżonn ninfurzar aħjar tar-regoli Ewropej fuq il-mobilità ħilsa u hekk kif l-Ewropej jisiru iktar mobli li għanna iktar minn 17 il-miljon persuna li jgħixu fi stat membru li milli mhux stat membru tagħhom. Eh, eh, għandhom drittijiet li jridu jkunu msaħħa u hawnhekk jidħol ir-rwol tal-istabbiliment tal-Awtorità Ewropea tax-xogħol. Aħna nappoġġaw din l-idea nħossu li din hija xi ħaġa nieqsa fil-fatt fil-fema tiegħi l-awtorità trid tiffoka fuq l-infurzar u jkollha lodot xirqa biex tagħmel differenza fil-prattika dwar l-ambitu l-valur miżjud tal-awtorità huwa fil-qasam tal-infurzar u jien għandi dubji dwar il-ħtieġa u kemmu ta' min li ta' intu għaxol ieħor ġifiri illi fl-ambitu ta' din l-awtorità Iva li kunem maċċess aħjar l-informazzjoni għal ċittadini u għan negozji hija xi ħaġa verament importanti sabiex niżguraw li l-individwi dawk li ħadmu l smis mod partikolari kun jafu xi drittijiet u dmirijiet għandhom fil-qasam tal-mobilità eh, tax-xogħol, servizzi li jistgħu jiċirkolaw kif iridu wkoll imma biex ikun hemm effettività u effiċjenza loti ta' din l-informazzjoni m'għandix issir mill-awtorità imma fuq livell iktar baxx, pereżempju arranġamenti bilaterali bejn l-istati membri fil-qasam ta' koordinament fiskali, pereżempju għalli kiena toġobni l-ideja kif għalu xuħud diġa li nħol u help desks jew one-stop shops imma ma naħsibx li għandu ikun xol tal autorita l autorita għanda tamel il-kompetu lini taħħa ġifiri l-infurzar. Mela, daka fuq fu, eh, fu xil l-Aġenzija Issa tilkom li għandha bżonn odo u kompetenzi għadda xirqa sabiex l-autorità tkun tista' tagħmel xogħla inutli li u titlu li ma jkun isarraf xejn fir-realtà hemm bżonn ta' verament awtorità u għalhekk il-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet tal-istati membri mandux ikun biss fuq bażi volontarja imma li biss f'każijiet eċċezzjonali tista' tkun aċċettata in-non parteċipazzjoni jekk aħna naħdmu flimkien, nikkooperaw flimkien hemm biss nistgħu nagħmlu differenza. Ir-rwol ta' din l-awtorità jista' jitwessa biex ikopri wkoll il-possibilità ta' riżoluzzjoni għat-tilwim naħseb illi ir rapport rajtuħ sew, naħseb ta' fuq blamment, mus se noqgħod nitkellem dwar id-dettalji li fih, Irrid sempliċement ngħidilkom milli jiena provajt kemm jista' jkun inżomm bilanċ bejn il-kompetenzi tal-Istati membri prinċipju ta' sussidjarjetà minn banda u xewqa li konna din l-Aġenzija Ewropea li tista' taħdem u tiffunzjona. Provajt insib dan il-bilanċ nittama li nistgħu naħdmu flimkien biex nżommu dan il-bilanċ ħaj tul il-proċess Kummissarju Tyson um, imponiet skadenza ambizjuża ħafna qalet li tixtieq li din tkun qed taħdem fl-2019 Jiena wkoll nixtieq inkun ambizzjuż daqskemm kienet hi u naħseb li ħafna mill-kollegi wkoll hemm ħafna x'namlu, għandna ħafna laqat mal-Kommissjoni, esperti mill-universitajiet u eh, mill dan il-qasam għalhekk jiena ħerqan li nkompli b'din il-kooperazzjoni u eh, sabiex l-Awtorità Ewropea tax-xogħol tkun tista' tibda taħdem malar kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma l rapporter tal-SND l-Onorevoli Pirinski. Madam Chair, we do share the position that a European Labour Authority is highly needed because of two main reasons. Aħna naqbu għal żewġ raġunijiet. L-ewwel, koordinazzjoni eżistenti bejn l-awtoritajiet nazzjonali trid tiġi mtejba u msaħħa u l-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prassi għandhom għandhom jittejbu u jiżdiedu sabiex verament ikun hemm mobilità fis-suq xogħol ġusta u naqdu suq tax-xogħol u naslu għal suq tal-impjiegi skont il-liġi tal-Unjoni Ewropeja. Rajna prassi inġusti kien hemm diskriminazzjoni, sfruttament tax-xogħol u frodi soċjali. Dawn jiksu d drittijiet fundamentali taċ ċittadini Ewropej u jirrikjedu li nindirizzawhom. Dan ir-rigward aħna nilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni tat-13 ta' Marzu bħala pass fid-direzzjoni tajbi sabiex ikollna struttura fil-qafas tal-Unjoni Ewropea li tkun direttament responsabbli li tiżgura li l-interazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali li tiġi mtejba u l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea tkun iktar konsistenti u effettiva Li l-istruttura għandha tikkontribwixxi wkoll sabiex saħħaħ l-awtoritajiet nazzjonali u tejjeb il-kapaċitajiet tagħhom għandha tappoġġja wkoll attivitajiet konġunti tal-awtoritajiet nazzjonali eh, fejn jidħol ksur tal-liġi Ewropea. Fl-istess ħin, però naħsbu li l-proposta tal-Kummissjoni trid tiġi żviluppata aktar tista' tittejjeb u tista' tkun iktar fokata meta niġu għal l-anijiet u il-kompiti tal-Aġenzija. Tal Jisu jkun hemm strutturi applikabli li jiġu ranġati jew inkella um, li jitwaqfu. Nirringrazzja r-rapporter għal-ħidma li jagħmel u naħseb li hija bażi tajba sabiex nibdew il-ħidma tagħna u nelaboraw il-pożizzjoni ta' dan il-kumitat u l-ELA. Tappoġġa Aħna pil-pat napoġġaw l-istabilment tal-ILA u nasbu li tista' twassal għal valur miżjud biex nerbu sfidi li għandhom xjaqsmu mal-mobilità tax-xogħol fis-suq intern, però hemm żewġ aspetti li huma dubjużi u nixtieq niddiskutihom. L-ewwel l-ambitu tal-ILA m'għandux ikun limitat għal ħaddiema stazzjonati l-enfasi fuq l-infurzar tal-liġi biss ser toħloq l-impressjoni li mhux li jkun hemm interazzjoni u koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali l-inklużjoni ta' Rizoluzzjoni ta' u ukoll sejjer fil-direzzjoni tal-infurzar u mhix ehm, konformità u kooperazzjoni. Dawn l-iżviluppi huma kontroversali hemm ir-riskju wkoll li kunem ostaklu fil-ħidma tal-Kummissjoni li mhux mixtieq aħna nagħtu priorità l-ewwel net li niċċaraw l-ambitu tal-attivitajiet tal-awtorità. Fil-ħidma tagħna u skont il-proposta tal-Kummissjoni iltqajna ma' diversi termini użati għal konċetti identiċi, fatti, dokumenti u pubblikazzjonijiet tal-Kummissjoni meta nitkellmu dwar il-movimenti Rest tal-ħaddim, aħna nitkellmu dwar ħaddiema mobli, ċittadini mobli u meta jkun hemm ħaddiema tal-frontiera hawnhekk il eh, tal-movement tal, tal xogħol dan jotta l-għawek ukoll irridu nara x'inhu l-kunċetti identiċi sabiex niċċaraw it-termini u niddefinixxuhom fir-regolament u fil għat leġislattiv. L-ambitu tal-ħidma tal-awtorità irid ikun preċiż u l-prijoritajiet tagħna huma relatati mal-fatt li rridu nagħtu l-awtorità l-kompetenzi sabiex tikkontribwixxi l-importer tal-liġi u jikolla kompetenzi għal sabiex nelbu ċertu prassi inġusti fis suq tax xogħol kol wkoll nilqu bilanġ bejn l-awtoritajiet nazzjonali u l-awtorità Ewropeja, l-awtorità trid issaħħaħ l-awtoritajiet nazzjonali u s-saħħaħ il-kooperazzjoni interazzjoni, però għandha wkoll ikollha rwol attiv fl-evalwazzjoni tar-riskju u f'azzjonijiet konġunti, pereżempju spezzjonijiet u l-medjazzjoni fil-ħidma tagħha l-awtorità trid tikkopera ma' strutturi oħra tal-Unjoni Ewropea u tagħmel toqgħod fuq l-analiżi ta' dawn l-istituzzjonijiet fil-qasam tal- l-affarijiet soċjali u l-impjiegi, anke il-mobilità tax-xogħol. Irridu nippermettu lill l-autorità taħdem mod tajjeb Hemm tliet aspetti li rrid nitkellem dwarhom. Jekk indaħlu strutturi eżistenti fl-awtorità rridu ninkludu biss dawk li jistgħu jtejbu l-kooperazzjoni u l-interazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali rridu niġildu wkoll kontra l-ksur ta' regoli tal-mobilità tax-xogħol. Isemma l-uffiċċju tal-Jures Għana nasbu dan għandu jittaħal fl autorita Jek. Anzi, jekk namlu dan, nistaw nwaqfu il-funzjonament tagħhom u l-effettività tagħhom. Aħna qed naraw li hemm garassija ta' strutturi, networks, unitajiet, komitati li huma relatati mal-applikazzjoni tal-liġi tal-mobilità u dawn jibqgħu barra mill-ambitu tal-awtorità Impossibbli nsolvu il-kwistjoni bħalissa, però wieħed mill-kompiti futuri tal-awtorità għandha tkun illi nresqu proposta għal iktar semplifikazzjoni. Ma nistgħux naċċettaw il-proposta tal-Kummissjoni li sempliċement e, tajdina dwar pjattaforma mraj ma tispjega x-xogħol tagħha, aħna naħsbu illi s-segretarjat tal-pjattaforma illi jikkolabora mal-buro għandu jkun taħt l-autorità, però l-pjattaforma għandha tkun struttura autonoma sabiex tindirizza il xogħol mhux dikjarat. Anke meta niġu għal letterbox companies u l-kumplament. L-autorità għandha jkollha struttura ċara dan din hija prassi stabilita għal awtoritet bħal din. li najdu li il-bord tal-ġestjoni jista' jkollu xi problemi sabiex jifunzjona da mhux relevanti. Sabiex niffaċilitaw il-funzjonament operativ tal-awtorità jista' jkollna bord eżekuttiv l-organizzazzjoni dwar il-grupp ta' partijiet interessati propost, aħna nasbu li għandu jkun hemm rappreżentazzjoni aktar mifruxa, inklusu wkoll msiba soċjali, speċjalment minn dawk is-setturi li għandhom xaqsmu mal mm, prassi inġusti u sfruttament. Anki fejn jitlu um, lukandi, ristoranti u affarijiet bħal dawn. Huwa ovvju illi ħidma konsiderevoli u preparazzjoni huma meħtieġa għal futur aħna ma tanċana zmin żmien u l-iskadenza sabiex inresqu l-emendi ma stajniex intawluha għalhekk naħseb illi għandna nippruvaw nkunu kemm jista' jkun attivi u prattiċi sabiex inkunu nistgħu nirrispondu għal dak li naħseb li hija fl-Unjoni Ewropea u fis-suq tax-xogħol. U l-aspettativi taċ-ċittadini illi Eh, qed isegwu di kwistjoni mill-qrib. Nixtieq nirringrazzjakom għal paċenzja tagħkom u tal-li tajt mill-kelma ftit iktar fit-tul. Però kienet utli minħabba natura tal-kwistjoni. Grazzi ħafna. Iva, kienet utli ħafna. Is-Sinjura Trebesius għall isijar Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi wkoll l rapporter L-abbozz tar-rapport dwar l ila għamel impressjoni tajba fuqna. Aħna, il-grupp tal-ICR, nappoġġaw l-ideja tal-ELA illi taqqad diversi aġenziji f'organizzazzjoni waħda sabiex nissemplifikaw il-situazzjoni. fit-tieni fażi mbagħad l-aġenziji eżistenti mbagħad eh, jitwaqfu u dan irridu nikkonsidraw ukoll. Hemm l-idea wkoll ta' portals ġodda tal-IT li joperaw flimkien ma' portals eżistenti. U rridu niżguraw li jkun hemm aċċess faċli għall smi għax dawn jistgħu joffru valur miżjud. Irridu koll nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà, irridu niżguraw li jkun hemm finanzjament mill-budget eżistenti u jekk ikollna valur miżjud Ewropew mela il-finanzjament għandu jkun xieraq Diġri taħdem aħjar mis-sistema l-antika. irridu nizguraw li ma jkun hemm l-ebda konflitt bejn l-istati membri f'dan il-qasam. Nixtieq issa nitkellem dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi illi jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Dawn m'għandhomx jitpoġġew f'kompetizzjoni maċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dwar il-protezzjoni tad data aħna nafu li l-awtoritajiet pubbliċi huma vulnerabbli għal ċiberattakki. għandna ħafna informazzjoni dwar ċittadini Ewropej u naħseb li għandna nidu miżuri speċjali ta' sigurtà. u ukoll nistaqsi dwar l-estensjoni awtomatika tal-ILA wara ħames snin. Fi snin li ġejjin, il-Brexit se jibdel is-sitwazzjoni. U ma nafux jekk din l-istruttura u ser tkun tista' taffaċċja l-isfidi li jidru, però nistgħu nikkonsidraw dan kollu aktar tard. Barra minn hekk nixtieq ngħid li ninsaper għandna naħdem flimkien ma' rapporter u naħdem mod kostruttiv. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Harkin, grazzi ħafna, Signor President, kulħadd f'dan il-Kumitat fil-Parlament jappoġġa il-proposti li waslu għal funzjonament taħjar tas suq intern jekk tħares lejn dak li il-Kummissjoni tajt li huma sfidi dawn imorru minn appoġġ eh, mhux adekwat għall individwi negozji hemm is-sitwazzjoni transkonfinali u hemm ukoll nuqqas ta' kapaċità fuq livell nazzjonali sabiex ikun hemm kooperazzjoni organizzati bejn l-awtoritajiet fuq livell trasconfinali. Interessanti li aħna morna mit-terminu mobilità għat-terminu mobilità ġusta u dan fl-aħħar snin. Dejjem nitkellmu dwar il-movement ħieles li huwa prinċipju bażiku però imxejna minn hemm u il-koll nafu illi sabiex nigarantixxu l-moviment ħieles irridu wkoll ċertu regoli sabiex niżguraw din il-mobilità ġusta. Hemm bżonn ta' informazzjoni, appoġġ, kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u naqbel mar-rapporter. Hemm bżonn ukoll mekkaniżmi għall-infurzar ta' dawn ir regoli Il-mistoqsija li qed nipprova nirrispondi hawnhekk hija li LA hija mm, magna xirqa sabiex twassal dan kollha ser tagħmel kontribut sabiex nilħquhom għandha s-seta li tagħmel dan għandha r-riżorsi, l-kapaċità, l-ambitu u naħseb dawn huma l-mistoqsijiet illi ser nindirizzaw hawnhekk f'dal-kumitat u bħalma qalu diġà ħafna mill-kollegi din ser valur miżjud Ewropew naf li hemm ċertu reżistenza f'xi stati membri minn xi organizzazzjonijiet ukoll għal-proposta inizjali tal-Kummissjoni u rridu nikkonsidraw dan kollu, però nixtieq nirringrazzja l rapporter għal ħidma tiegħu u naħseb li ħa pożizzjoni ċara ħafna qed jgħid illi l-kompitu prinċipali tal-awtorità hija l-infurzar. Qed jgħidilna wkoll illi fl-opinjoni tiegħu l-involviment tal-istati membri m'għandux ikun volontarju ħlief f'xi ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Jina kuntenta li niddiskuti dawn il-proposti miegħu, però naħseb li se jkunu ta' sfida dan li se nkunu qed nagħmlu fix-xhur li ġejjin. Finalment nixtieq ngħid il pożizzjoni tiegħi hija illi l-awtorità tax-xogħol għandu jkollha valur miżjud importanti, għandu jkollha l-awtorità, il-kompetenza, s-seta sabiex tagħmel dan kollu. Jiena ser insegwi mill-qrib sabiex nara illi din l-awtorità ma tixtieħu post il-ħidma tajba illi diġà ssir minn korpi u aġenziji oħra per eżempju il-pjattaforma għax xogħol dikjarat. Is-simplifikazzjoni hija għan u ħafna, però irridu noqogħdu attenti illi ma nitilfux dak li għandna diġà, però nirringrazzja mill-ġdid li rapporter għal-ħidma tiegħu u ninsab ħerqana għal ħafna laqat illi jgħid li huma fuq l-aġenda. Grazzi l-Onorevoli Kari. Nirringrazzja l-rapporter għall-introduzzjoni tiegħu u anke għall-abbozz tar-rapport kolli najt li ma kienieċ ħaġa daqsek faċli li konna pozizjoni assoluta fuq il-proposta tal-Kummissjoni għalliex għalliex fil-bidi huwa diffiċli li wieħed eżattament jindikax se tkun se jkun il-valur miżju ta' din l-Aġenzija Ewropea tax-xogħol ma barra minn hekk hemm ukoll sfidi kbar li qed jistennewnek aħna nħarsu lejn il-problema kbira tal- ċirkolazzjoni tal-ħaddiema mhix sempliċement il-problema li ma jistgħux jiċċaqalqu imma li s-suq intern qed jintuża minn dawk illi iħadmu biex ipoġġu pressjoni fuq il-ħaddiema biex jimminaw il kundizzjonijiet tax xogħol għalhekk iridu naraw eh, din l-autorità l-ġdida xi problemi tista' solvi. Jekk inħarsu lejn il-proposta tal kummissjoni rridu li tikkonċentra fuq il-tisħiħ tal-mobilità, rridu li jkun iktar faċli illi wieħed jiċċaqlaq insaħħu l-mobilità, imma aħna fil-grupp tagħna nixtiequ li nisħu fuq affarijiet oħrajn, naħsbu li rridu nisqu fuq mobilità ġusta, bilanċjata li tiġġieled kontra d dumping soċjali li tippermetti li l-awtoritajiet nazzjonali ikollhom kapaċità li jkoordinaw sabiex ikunu jistgħu jihdu azzjoni meta jkun hemm abbuż tassu suq intern biex ipoġġu pressjoni fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Għalhekk aħna għandna proposti ta' emendi illi huma xi ftit orizzontali l ewwel iridu ntejbu mhux il-mobilità mal-ġlieda kontra d dumping soċjali sabiex ikonna kondizzjonijiet tax-xogħol tajbin, salarji tajbin, Iridu kol rwol aktar ċar għall-imsieħba soċjali, dawn l-imsieħba soċjali m'għandhomx sempliċement ikunu allokati eh, għal xi rwol konsultattiv huma attivi ħafna f'ħafna stati membri u rrid ikollhom rwol deċiżiv dan f'din l-aġenzija l-ġdida. u Mbagħad irridu nkunu ċerti illi qed eh, natu lok eh, posta għal sistemi ta' sigurtà soċjali għaliex dawn jaħdmu mod differenti f'ċerti stati membri hemm trade unions li huma involuti u f'oħrajn le l awtorità m'għandix eh, tfixkel dak li diġà qiegħed jaħdem sew fuq livell nazzjonali, hemm bżonn li aħna eh, nappoġġaw dak li jiġri fuq livell nazzjonali u ntejbu dak li ser ħażin. U m'għandniex laqqas innaqsu mir-riżorsi nazzjonali pereżempju il-pariri. Jekk aħna se neħħu n-nies illi jaħdmu diġa fil-Kunsill u mbagħad sempliċement ipoġġhom bil-qeda qudiem kompjuter eh, dana eh, ikun ħela ta' riżorsi. Aħna maħniex kritiċi 100% għal din il-proposta imma lesti li niddiskutu biex naraw kif nistgħu ntejbu t-tessa biex nofru verament valur miżjud u nsaħħu r wol tal-imsieħba soċjali f'dan kollu. Grazzi. Thank you. Um, is there someone speaking on behalf. Għun xaħat li ser jitkellem fissem il-ħodor? Le? Mela naddu għal l-EFDD. Għun xaħat li ser jitkellem fissem dal-grupp? Le? Ma jidirx li għal-kaz? L-INF. E Għun xaħat? Lanqas. Grazzi. Is-Sinjura Xojdrofa talbet sabiex titkellem.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 Irridu naħsbu dwar dak il verament nixtiequ, irridu korp kompetenzi b'saħħithom jew inkella rridu aġenzija illi ikollha rwol ta' koordinazzjoni. Nifhem li għandna bżonn ta' awtorità, anzi aġenzija illi tajn lill-Kommissjoni sabiex timplementa liġi sabiex tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni wkoll. Din hija l-qalba tal-kwistjoni. Ma naħsibx li għandna l-fejn nħadmu aktar eh, personal naħseb illi il-ħidma ta' din l-Aġenzija tista' tkun iktar effettiva milli għan nissa u tirrispetta s sussidjarjetà. U naħseb ukoll illi l-Aġenzija għandha tkun ibbażata f'wieħed mill-Istati Membri ġodda. Qed titkellmu dwar aġenzija, però mhux eżatt aġenzija, għalhekk oqgħdu attenti. Ħafna mill bħal ħafna attivitajiet din irridu nifinanzjaw rridu naraw kif dan se jsir il-kumpaniji ser jirċievu l-informazzjoni b'xejn jew le jiena nistenna li jekk kumpanija titlob għajnuna lil dan il-korp jew inkella il ħaddiema jitolbu informazzjoni, din l-informazzjoni għadha tingħata b'xejn. Naħseb li din hija importanti ħafna barra minn hekk nixtieq Nitlobkom sabiex tiżguraw li ninsaħu l-kompetenzi tal-Istati membri. Kull stat membru għandu jkollu dritt li jipparteċipa f'kull kumitat ta' din l-Aġenzija l-ġdida. Kull stat membru. Għandu jkollu dan id-dritt. Grazzi ħafna. Grazzi. Nafu illi ċittadini ma tantx jafdaw f'dan il-mekkanizmu enormi li hija l-Unjoni Ewropea u għalek qabel ma naħolqu u eh, autoritajiet ġodda rridu naħsbu dwar iċ-ċittadini kif se jirreagġixxu kemm kemm se tkun utli din l-istruttura l-ġdida l-Unjoni Ewropea miex qed jieħu post l-istati membri x'se jkollha eh, eh, xi drittijiet se jkollha x'setat se jkollha għandha wis eh, setat għalhekk irridu neżaminaw dan kollu. Jiena naħseb illi l-Ewropa soċjali għandha bżonn ta' awtorità tax xogħol biex tiġġieled kontra l-frodi soċjali kontra il-kompetizzjoni zlejali, kontra l-inġustizzji kollha li għandhom x'jaqsmu mal-mobilità. Din l-awtorità fil-ferma tiegħi għandha tinħolo sabiex tipproteġi id-drittijiet tal-ħaddim Ewropej sabiex ikun hemm iktar ġustizzja u hemm bżonn li nagħtuha il-mezzi il-mezzi li għandha bżonn, naħseb li hemm bżonn li l-Parlament Ewropew ikun preżenti ħafna, pereżempju permezz tal-esperti fil kunsill ta' Amministrazzjoni, u naħseb li din l-awtorità wkoll għandha bżonn ikollha budget xieraq dejjem jekk li ma jkunx għad detriment wa skapitu tal-politiki soċjali l-oħrajn wa kondizzjoni li din l-awtorità ma tiġix tras, trasformata eh, xi ħaġa inutli għalhekk irridu nagħtuha rwol operattiv imma li taġixxi uh, f'ambitu limitat. Nixti nifraħ lil eh, l-Onorevoli Lenez illi fix-xogħol tiegħu fir-riflessjonijiet li għamel ftit eh, momenti ilu qed isib dan il-bilanċ tar rispett tal-Istati membri minn banda u anki id-dmir li għandha l-Unjoni Ewropea li tipproteġi dejjem aktar lil ħaddiema. Thank you, Mr. Calvi Chambon. Grazie, Sur Calvi Chambon. Grazie. Grazie ħafna, Signora President. Ftit kliem ħati għalix għalde diġa tkelmet il-Sinjura Harken u aħna naqblu imma frabta ma dak li għadu kif għal il-kellim ta' qabli li jiena naqbel 180%. Jiena naħseb illi dana mannix najdu illi se jkun dibattitu fuq eh, eh, eh, il fat li din l-Aġenzija se tindaħal fis sovranità tal-Istati membri, allura għanna l-Bank ċentrali Ewropew jew inkella l-Aġenzija Ewropea l-Spazju, le, le, ma rridux nitkellmu fuq l-Istati membri, rridu nirrikonoxxu illi il-swieq ta' xogħol ta' kull wieħed mill-Istati membri għal sekli għal raġunijiet kulturali, klimatiċi, geografiċi huma differenti. U dejjem jekk se jkunu hekk ma nistgħux nomogenizzaw dawn l-istrutturi u eh, strutturi istituzzjonali li u rew li jaħdmu sew, din mhix il-problema, il-problema hija li għandna dan is-suq uniku li joffri mobilità sħiħa jew għalmenu hekk suppost u ħafna problemi fondamentali trasversali illi għandhom xaqsmu ma' drittijiet minimi tal-ħaddiema u permezz ta' dawn ir-regoli qed nilħu ferm aktar mill-sitwazzjoni nazzjonali qed noħolqu qafas mhux id-dettalji tal-suq tax-xogħol nazzjonali għalhekk għandna bżonn ta' din l-Awtorità Ewropea illi tqis ukoll l-autonomija ta' kulħadd iżgura illi kuna qed jiġu rispettati l-liġijiet il Ewropej u għalhekk jiena nemmen illi huwa importanti illi jkun hemm din l-awtorità, mhux se ngħidu mhux se noħolqu l-awtorità perfetta. Aħna se nofru dan l-istrument utli għal-ċittadini u għal-ħaddiema Ewropej illi umbat ftit fit se jittejjeb u jiġġustifika ruħu permezz tar riżultati miksuba minnu għanna bżon ta' dan il-qafas Ewropew għal drittijiet l-aktar importanti u orizzontali. Iva, rridu noqodu attenti illi din l-autorità tkun tista' tagħmel dak li qed nistennew minna l-kontroll, il-benchmarking, ġbir ta' riżultati, eċetera, u li eh, ma nħallu tagħmel dak li diġà qed isir minn aġenziji oħrajn per eżempju xi xaħat qal li dan din l-awtorità se tagħmel l-istudji le Eurofound, OSA, SEDEFOP, eċetera li jagħmluhom dawk. Din mhix eh, aġenzija ta' dak it-tip illi tikkoordina iva mela le imma mhux se nħalluha għaliex eh, noqogħdu nsemmu dejjem il-problema tar-riżorsi ma ma nistgħux nippermettu la din l-aġenzija li tagħmel xogħol doppju xogħol li diġà qed isir band oħra pero se jkollha diġà biżejjed x'tagħmel. Grazzi. Thank you. Uh, Grazzi. Ma naħsibx li kien hemm ħadd li xtaq jitkellem. Xi ħadd jixtieq jitkellem? forsi DGM jishtiq jitkellmu. Grazzi ħafna jina din ġenton minn DC Employment fil-qosor nixtieq ngħid li affarijiet l-ewwel grazzi mill-qalb, grazzi tal-li edin hawnhekk illum u għanna din l-ewwel diskussjoni qed nitkellmu dwar l-iskadenzi. Is-sur rapporter qal illi fil-fatt il-Kummissjoni sa mill-bidunet proponiet skadenzi ambizjużi ħafna u intom qed isseguhom grazzi ħafna naf li l-iskadenzi kienu stretti naf illi hemm ħafna ħidma intensa li qed issir għalhekk grazzi mill-ġdid. Nerġa' ngħid grazzi wkoll għal rapport sħiħ illi rejtu fir-rapport. Ovvjament hemm differenzi fl-approċċi tagħna u niddiskutu ġala darba jkollkom kommandat ċara. Ovvjament ninsabu ħerqana li kollna din id-diskussjoni u naddi għall aħar kummenti għaj. Jina smajtkom, rajna rapport, nafu li hemm ċertu differenzi, aħna nafu li rridu nofru iktar informazzjoni fuq xi proposti fuq eżempju il-kompiti l-ewwel eh, kompitu ta' informazzjoni l-aħħar kompitu numru 7 fejn i-proponajna kompitu ta' faċilitazzjoni f'kas ta' eh, problemi fis ta' xogħol. Smejna smajna u koll il-kommenti fuq l-isem, fuq l-ambitu, fuq kem se jkolla seta l-autorita, il-ħidma mal-pjattaforma, aħna l-essin diskutu dan kollu. Il-proposta u dan l-ħar kommentijaj Il-proposti hija pakket illi tiżgura il-prevenzjoni u l-infurzar xiraq ta' regoli attwali. Ikonna l-ELA tipprovdi informazzjoni u tajn li l-Istati membri jinformaw u għakompitu għem u koll prevenzjoni aħna nibqgħu disposti sabiex inkomplu bid-diskussjoni magħkom ma' rapporter ma' xidow rapporters. U nitkellmu. Grazzi. Grazzi l-iskadenza hija dik li ġej l-iskadenzi għall-emendi e, hija 17 ta' Lulju ġifieri għadda, le anzi il-ġimgħa d-dieħla. F'nofsinhar Il-konsiderazzjoni tal-emendi se sir bejn id 29 30 ta' wissu nivvotaw dan il-Komitat fit-18 ta' Ottubru u id-data għad diskussjoni tal-plenarja nkunu nafu aktar tard. Sur Lenars, tixtieq iżid xi ħaġa? Iva. Forsi nistgħu niblu l-skadenza l-għada nista' naċċetta mhix problema jekk il-kollegi l-oħra jaqblu naqbel. Jien ukoll naqbel neħilsu qabel il-vaganzi tas saj però ma rnexilix nagħmel dan. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal punt 11 fuq l-aġenda. Il-protezzjoni ta' persuni illi jirrapportaw il-ksur tal-liġi tal-Unjoni. Ir-rapporter sur Silikiotis, però is-Sinjura Kari sertiħu postu. Għalhekk ngħaddi l-kelma li Sinjura Kari. På vegne eh, min kollega Silikiotius, eh, fordi han ikke kunne Sur Silikiotis jiskuza ruħi, ruħu tal-li ma setax ikun maħna l-lum u tal-labni biex naqsam xie eh, kommenti u li il-grupp tana għet segwi dan di diskussjoni mill rib ħafna Dan huwa suġġett importanti ħafna rridu naraw x'qegħdin namlu bil-persuni li rrappurtaw ksur ta' dritt tal-Unjoni. Din hija bażi tajba għall ħidma tagħna bosta elementi li provajna ninkludu fl-abbozz ta' opinjoni, ma fl-istess ħin aħna se nippruvaw ukoll eh, nirresqu l-inqas numru ta' emendi possibbli ħanajdilkom l-umma sitt punti l-iktar importanti l-ewel netem il-ħtieġa li negarantixxu l-anonimat ta' dawk li jirrapportaw hemm bżonn li jkun hemm l-anonimat meta jsir ir-rapport iridu rwessaw kam ta' applikazzjoni ta' direttiva sabiex ukoll tkun tista' tikkludi eh, dawk li jirrapportaw fil-qasam pubbliku fil-gvern jiġifieri funzjonarji u uffiċjali jkunu jistgħu wkoll igawdu mill-protezzjoni tal toffri direttiva. Tielet net aħna rridu li jkollna livell ta' protezzjoni oli fuq livell Ewropew ir-rapporter jaqbel li għandu jkun hemm organizzazzjonijiet li, li, li jistgħu ħarsu dawk li jirrapportaw anki hawnhekk ukoll. Ġifieri whistleblower jista jirrikorri l kumpanja jew inkella eh, l-istituzzjonijiet pubbliċi jew inkella wara li jirrapporta fil-kumpanija tiegħu jirrapporta fl-istituzzjonijiet pubbliċi u rridu nwessaw l-ambitu biex inkopru l-aspetti kollha tal-interessi pubbliċi pereżempju leġislazzjoni fuq ix-xogħol. Imma bosta strateġiji illi wkoll jagħmlu parti minn dak li huwa meqjus bħala l-interess pubbliku, bat ir-rwol tal-whistleblowers il-whistleblowers mandomx biss ikunu bil-fors pjegati mill-kumpanija jew tal-istituzzjoni pubblika in kwistjoni jistaw ikunu wkoll persuni li għandhom interess fil-kwistjoni għal raġuni oħra dwar l-annessi l-grupp tagħna se jipproponi ċerti emendi għaliex aħna nħossu illi nevitaw illi konna xaħġi proċessi komplikati zzejiet għal whistleblowers. Aħna nishtiqu nikludu bost elementi, aħna ħerqana issa li nisema l-proposti ta'kom, l-idejat ta'kom, u nittama illi konna opinjoni eccellenti għal kumitat ġuri. Grazzi. Thank you. Um... grazie. David Kaza, wieħed mis shadows għaw xaħat li ser jitkellem floku? Le. Mikel Deċen, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President. Naħseb illi anki jekk l-Axlix Panama Papers ikun xikun il-ħtieġa hija ċara. U din kienet ċara fir-rapport minn juri wkoll qed jirreferi għas settur pubbliku u privat u jbassar sistemi ta' rapportaġġ internu u esterni huwa ċar li l-istati membri għandhom ikunu involuti f'din is-sistema. Ir-rapport mhux ċar biżżejjed dwar dan il-punt id-direttiva proposta titkellem biss dwar ir-rapportaġġ ta' ċertu ksurijiet ta' liġi f'ċertu kuntest, però rridu nistudjaw din ħaġa iktar fid-dettall m'hemm xejn dwar il-ksur tal-liġi tax-xogħol ikun inaċċettabbli li nħallu l-affarijiet kif huma il-bażi legali jisara fuq it-tisħiħ tas-suq intern dan mhux biżżejjed tista' twassal għal sitwazzjonijiet assurdi. Mm, Ħaddiem jista' pereżempju jitkellem dwar ksur ta' liġi, però ma jistax ta' dwar id-drittijiet tagħhom stess illi ma jiġux irrispettati, irridu nibdlu dan. Nistgħu ntejbu ħafna il-dokument u ninsab ħerqan li naħdem mal-kollegi fuq dan. Grazzi. Grazzi. is Hodge, fisem li sijar. Pala xedo. Prawa Jacoba Gui przeciwko Republice. Aħna rajna wkoll minn LuxLeaks, minn Cambridge Analytica u um mill-kustjoni mal-Moldova wkoll. Dan juru li rridu dawn in-nies, speċjalment fil-kuntest tal-globalizzazzjoni. Qed naraw egoizmu fil-kulturi u dan l-egoizmu imexxi d-dinja l għandna bżonn lil dawn l-informaturi. Hemm imbagħad dawk li jaġixxu fl-interess tas-soċjetà taċ-ċittadini u għal din ir-raġuni irridu miżuri fuq livell ta' Unjoni sabiex nipproteġu l-informaturi. Hemm ċertu kummenti u riservi però dwar artiklu numru 1. Il-protezzjoni hija limitata għal ċertu waqsma. Għana nissuġġerixxu illi il-protezzjoni tiġi estiża loqs moħra wkoll bħal pereżempju meta nitkellmu dwar il-minimalizzazzjoni ta' tortura potenzjali f'artiklu 4 hemm miktub li l-awtoritajiet pubbliċi għandhom ikunu koperti wkoll bħal municipalitajiet biktar minn 10,000 abitant. Naħsbu illi municipalitajiet oħra m'għandhomx jiġu esklużi lanqas pereżempju dawk li għandhom inqas minn 10,000 abitant għaliex huma pereżempju jistgħu ikollhom riżorsi naturali kbar u għalhekk ikunu relevanti. Hemm artiklu ieħor fejn hemm illi illi l-informaturi jistgħu jiġu protetti biss meta jinformaw dwar kwistjonijiet esterni wara li jkunu provaw għażliet interni. Però hemm żewġ kumpaniji per eżempju li jagħmlu ftehim illegali huma jafu dwar dan u li tinforma bot intern jista' jkun riskjuż għalhekk irridu naraw di sitwazzjoni wkoll. Nixtieq ngħid illi l-Polonja ser tappoġġa dal-abbozz Però se jkollna problemi fil-pajjiż tagħna b'dan il-programm ta' protezzjoni għall informaturi għaliex storikament kellna problemi persuni illi jitkellmu fuq oħrajn kellna dawn il-problemi fi żmien il-komunisti għalhekk hemm nuqqas ta' fiduċja eh, għal dawn it-tip ta' attivitajiet fis-soċjetà tagħna għalhekk irridu noqogħdu ħafna attenti fl-implementazzjoni ta' dan. Irridu ninformaw liċ-ċittadini fid-dettall. Irridu ngħidulhom li dawn huma eroj sikta u mhux nies li jikxfu lill oħrajn bot inġust. Għaliex fi żminijiet ta' komuniżmu konna najdu illi anki il-ħitan għandhom il-widnejn u n-nis kienu jibżaw anke fid-djarom għanna liġijiet li proteġu l-informaturi fil-Polonja, pero nista' ngħid illi din hija xi ħaġa li il-Polakki għandu problema bija, però naqblu. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss. l-Onorevoli Tum. Inti l-unika president li taf li ma jisimnix Tum ma Tom. Nixtieq nirringrazzja li rapporter għal ħidma tiegħu nixtieq ukoll nagħmel xi kummenti. Ninsab xi ftit skomda għax ma tantx naqbel mal-kelliema ta' qabel. L-esperjenza personali xi ftit differenti jiena twilit fl-Unjoni Sovjetika u naqbel ma dak li qal il-kollega ir-reġim kien jinkoraġġixxi li nies jikxfu meta kien hemm reati politiċi, l-Unjoni Sovjetika kellha kwistjonijiet ta' korruzzjoni wkoll u jiena konvinta illi jekk tinkoraġġixxi l-informatur jista' jkun perikolus għal kommentajiet għax dawn huma bbażati fuq il-fiduċja. Anki l-istituzzjonijiet, l-entitajiet legali għandhom ikunu bbażati fuq il-fiduċja, jiena ċerta li hemm każijiet meta eh, li ta' informazzjoni hija meħtieġa, però m'għandniex ninkoraġġixxu din l-għodda. Rridu noqogħdu attenti sabiex ma' nifirxux l-ambitu tal- tad-direttiva mingħajr raġunijiet tajba. Għadna kif iddiskutejna li għallej u dan jista' jaħdem informatur m'għandux ikur anonimu din hija ineffettiva u immorali. Informatur dejjem għandu jagħti ismu li l awtoritajiet kompetenti nista' naċċetta eh, hemm il-protezzjoni tad-dejta, però l-anonimità le l-informazzjoni anonima ma kienitx aċċettata laqqas fl-Unjoni Sovjetika mhux qed inqabbel żew sitwazzjonijiet, però kien hemm esperjenzi li rajt. Irridu naraw jekk tkunx E, ġustifikata u bat il protazzjoni natu l-informaturi bona fide. Irridu noqodu attenti illi mmanu ewx li sem ta' xi kumpanija ta' persuna biskandlu. Millu malada, irridu nikkonsidraw illi l-informazzjoni ta' dimot intern kumpanija għandak jkollha l-opportunità di verifika rapport u solvi l-problema. Il-proċedura tal-informatur tista' twassal għal situazzjoni fejn korp jispiċċa b'ħafna elementi ta' ħaddiema mhux sodisfatti dawn l-istrutturi jridu joqgħod attenti li ma jagħmlux il-ħidma ta' strutturi eżistenti, il-qorti tal-awġituri u l-kumitat tal-petizzjonijiet diġà jagħmlu eh, dan din il-ħidma li jirċivu wkoll eh, informazzjoni dwar sur tal-liġi tal-Unjoni, un bat jekk nagħmlu dan fuq livell tal-Unjoni Ewropea forsi rridu wkoll nasbu dwar l-estensjoni ta' din il-prassi tajba għal pajjiżi li għandhom ftejmit ta' assoċjazzjoni Mana. Qed nitkellmu dwar l-Ewropa, il-fus tal-Ewropa, iċ-ċittadini ħajsu taxxa għalhekk forsi tajjeb illi namlu l-istess ma' msieħba illi jihdu l-flus. Forsi irridu nsibu bilanċ bejn il-protezzjoni tal-interess tal-Unjoni u l-interess ta' partit interessati oħra. Grazzi. Grazzi. Eh, Jean Lambert. Grazzi tassew, President. Grazzi wkoll ir-rapporter li tatna bażi tajba fuq xiex naħdmu. Nixtieq nisma' ukoll l-opinjoni ta' membri oħra fuq forsi esperjenzi differenti li kellhom u kif dawn il-miżuri differenti għandhom jiġu spiegati biex nistavagwardjaw l-interess li għandna hawnhekk. Diġà semmew kwistjonijiet bħal LuxLeaks, Panama Papers u Cambridge Analytica. Naħseb dawn huma kwistjonijiet li kolka maħna aħna naqblu fuqhom li huma fl-interess tal-pubbliku u li għajmu kwistjonijiet importanti ħafna fuq kif qed jaħdmu l-affarijiet. Għalina din kienet leġislazzjoni importanti ħafna. Nħedu gost li din qed tkun qed titressa minn kummissjoni. Naqblu fuq it-ħassib dwar il-bażi legali u dwar il-liġi ta' impjiegi. Hemmhekk iva bosta awtoritajiet involuti. Iżda hemm ukoll abbuż sistematiku u għalhekk dawn l-oqsma ikunu eżentati. Fuq ir-rapportar malizzjuż. L-Istati membri għandu ikollhom miżuri fis-seħħ għal dawk li jippruvaw iwaslu għal dannu ta' reputazzjoni ta' persuni jew individwi, ta' persuni jew kumpaniji minajr minajr ebda provi, minajr ebda bazi. U hemm ukoll kwestjoni oħra li nixtiequ nqajmu dwar informazzjoni li titwassal persuna qed tagħmel ir-rapport u meta dawn jagħmlu ir-rapport ma jitħallewx ma nħallwhomx jaħsbu se jiġri issa. Aħna l-istiraħdmu fuq dan hija ħaġa importanti ħafna għalina anke fuq dak li jintqal fuq daqs l-awtorità din hija xi ħaġa li aħna interessat li nħarsu lejha u nħarsu n-proposti li jaslunna minn gruppi oħra. Grazzi. Grazzi. Minna l-ħat mill-FDD, mill-INF, lanqas. Sur Hoċek Joġbok. Grazzi tassew. Tom, tura jux biex Grazzi. Nishtiq inkompli ma dak li qalet is-sinjura Tom li ma hawnhekk iżda xorta waħda jiena nixtieq ngħid illi naqbel magħha. Irridu noqogħdu attenti. Irridu noqogħdu attenti u naħdmu blaqal u naraw li jkollna xi ħaġa bilanċjata. Hemm bżonn ta' regoli illi ridu regoli li waslu sabiex dawk li jridu jikxfu affarijiet li mhumiex forz ma jagħmlux hekk. U li jirrapportaw affarijiet li kollhom xida tagħhom. dik il-persuna xorta li tkun inkixfet jew li jingħadu affarijiet dwarha xorta għandhom id-dritt ta' livell ta' protezzjoni xira, id-dritt ta' smieħ. U dan ovvjament ukoll jiddependi fuq kemm tkun vera l-informazzjoni li jkun kixef il-whistleblower mhux kulħadd għandu jitqies bħala whistleblower ġenwin. Irridu noqgħodu attenti biex naraw li jien niksbu l-aħjar livell ta' protezzjoni. Għalhekk naqbel mal-kollega irridu noqogħdu attenti. matul id-diskussjoni ninsab ċert li ser jirnexxina insolvu din il-problema. Grazzi tassew l interventi tagħkom l-emendi jistgħu u sa 18 ta' Lulju f'nofsinhar. L-emendi ser jibġu konsidrati sa' 29 u 30 ta' wissu, il-votazzjoni fil-Komitat tal-Impjegi s-sir fil-24 ta' settembru u l-votazzjoni fil-Komitat Juri s-sir fl-10 ta' ottubru. Naddu għal punt numru 12 fuq l-agenda tagħna l-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea s-sena finanzjarja tal-2019. It-taqsimiet kollha. Introduzzjoni qasira minn naħa tiegħi bħala President. Fit-19 ta' Ġunju adottajna l-opinjoni tagħna il-mandat għat trialogu li għatina gwida għan negozjati budgetari għat-tim ta' negozjati. Fl-abbozz ta' opinjoni jiena speċifikajt il-prioritajiet tagħna il-budget lines li jappoġġjaw id-dialogu soċjali u miżuri għal msieħba soċjali huma importanti ħafna f'dak l-għandu ma' tisħiħ tal-involviment tal-imsieħba soċjali, pereżempju fis-semestru Ewropew u l-implementazzjoni tal-Pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali u għalhekk jiddispjaċini illi hemm tnaqqis fl-appropriazzjoni ta' pagamenti suġġerit mill-Kummissjoni f'dak għandu x'jaqsam relazzjonijiet industrijali u dialogu soċjali. U probabbilment aħna se nkunu qegħdin nresqu emendi li jżidu l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti pas-soltu aħna nirrifjutaw kwalunkwe tnaqqis għal programmazzjoni budgetarja għal kwistjonijiet ta' inklużjoni soċjali jiena sħaqtu ukoll li hemm bżonn ta' bilanċ bejn impenji u l-appropriazzjonijiet ta' pagamenti sabiex nippermettu li dawn il-politiċi jilħqu l-aspettattivi tagħhom u għalhekk nikkundanna il-tnaqqis li ġie suġġerit mill-Kummissjoni fil-budget ta' l-2019 meta mqabbel ma' dak tal-2018. Passoltu aħna ser naħdmu biex insegu u koll il-pozizjoni tal-Konsil u sabiex il-budget lines li jinsabu taħt responsabilta tagħna ma jitnaqsux fuq l-autorità Ewropea tax-xogħol li diskutajna aktar kmieni, kemm għalina kemm ukoll għal kollegi tal-budget għandna pożizzjoni ċara l-ebda aġenzija m'għandha tinħoloq billi natuha riżorsi ġodda u rwoli ġodda u nevitaw li jkun hemm kwalunkwe forma ta' redeployment, speċjalment minn aġenziji oħra. Dal-finanzjament jista' jsir anzi permezz ta' redeploying aġenziji oħra. Nati il-mikrofonu issa l-rapporters jekk għan xi shadows prezenti qed nara l-istru Didier jinsab hawnhekk jekk jogħġbok. Si, madam. Grazzi, Signora President u Rapporter. Peress li wasanna fazi ġdida ta' dan ir-rapport bl-emendi budgetarji, jiena rrid nirringrazzja lilek u lit-tim tiegħek għaliex għanna skambji kostruttivi kena raqata ta' shadows ftit sijatilu l-umar nofsinar għedin naħdmu tajjeb fl-imkienu mxin. Mil-bidu net, il-grupp tana, il-PPE, rrit jisħaq fuq elementi importanti fil-fema tagħna u li qegħdin fir-rapport li ġie adottat mill-Kumitat tagħna fil-19 ta' Ġunju li għadda jiġifieri ma rridux illi jitnaqsu l budgets mill dak li għandu xaqsa ma' xogħol u l-pik soċjali ċlieda kontra il-qat għazzazax u qat fit-tul kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar użu tal-fondi strutturali iktar għaqli, iktar effikaċi sabiex din il-politika tant importanti għall-Unjoni tista' tilħaq il-potenzjal sieħ tagħha. U inizjattiva impjiegi għażażagħ li l-pen il-pen tkun ta' 350 miljun euro. Imma hemm ċerti dettalji li fil-fema tani jistgħu jittejbu aktar. U hawnhekk għandi f'moħħi iż-żieda modesta iva proposta mill-Kummissjoni tal-testatura fuq il-kożjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Dana jikkorrispondi għal dak li aħna naħmu fuq f'dan il kumitat Tieni ħaġa jiena verament jiddispjaċini li l programm qed eh, jitnaqqas b'27.5% u anki l programm għal makrofinanzjament ta' bi 23 fil-mija. Aħna kontra dan it-tnaqqis u nixtieq illi dan kollu se jkun inkluż fit-test wara li jitres u l-emendi għalli xina nemmen illi dawn il-programmi għallajnuna l-impiegu l-finanzjament ta' kumpaniji soċjali għandu għalmenu jibqa l-istess kif kien fil-2018 fil-2019 un bat fuq il-pilot projects Jiena dispjaċini illi l-evalwazzjoni ta' dawn il-proġetti ma' mill-Kummissjoni ma' mxieċ fid-direzzjoni it-tajba per eżempju il-pilot project tal-kollega Kun fuq il-kanser u il-metastasi illi eh, aħna konna favorieħ jien naħseb illi x ta' analiżi tal-Kummissjoni ma kienx fuq il-livell ta' xogħol u l-isforzi li għamlet il-kollega tagħna waħna nitolbu evalwazzjoni ġdida la volja nafu illi ċ-ċansiż li tgħaddi tagħna huma minimi. Mbagħad biex eh, nkonkludi nħeġġeġ l-Awtorità Baġitarja biex tinkludi il-proġetti pilota li rċivew il-marka A jew B fil-2000 u fil-budget tal-2018 ma naqdux nistennew sabiex dan ikun jistgħu jiġu implementati malar kemm jista' jkun għaliex dawn il-proġetti pilota jistgħu joħolqu bi politiki innovattivi eh, fil-qasam tal-impjegi, tal-politika soċjali, eccetera l-urġenzi soċjali huma verament reali għal daqstant jekk jista' jkun inħaffu. Grazzi. Thank you. Uh, then I'll give the floor to Agnes. Grazzi nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Young, signora Longerius, Rongerius, fissem soċjalisti Iva, grazzi signora President. Se kellem fissem is-Sur Gutierrez Frieto għandu jkun ċar li aħna nappoġġaw la bozza ta' opinjoni tal-President Tana Marita għaliex il-prioritajiet prinċipali tagħna huma inklużi fit-test. Iżda tafu kif aħna aħna nippruvaw insaħħu opinjoni u nikkomplementawha. Iżda fuq il-pilastru ta' drittijiet soċjali il-miri tal-2020 u l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli huma pożittivi ħafna bħala l-prinċipi li għandhom jigwidawna għal anke għal 2019. Il-problema hija illi il-Kunsill, l-Stati membri qegħdin dejjem iżidu l-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea. Begoizmu fl-istess waqt il-gvernijiet tagħhom mhux qegħdin jiggarantixxu biżdejjed finanzjament għal dawn il-politiki. U għalhekk dan qed jaffettwa kif l-Unjoni Ewropea tagħti riżultati tilħaq l-aspettattivi ta' ċittadini tagħna. Issa, dan l-approċ irresponsabbli se jkompli jwassal għal sfiduċja u disappunt lejn l-Ewropa miċ-ċittadini tagħna. Fl-opinjoni tagħna għalhekk għal sena li jmiss f'dan il-qasam soċjali u tal-impjigi se jkun hemm bżonn li noħolqu sinerġiji li jgħinuna intaffu id-diverġenzi soċjali u l-inugwaljanzi li rajna fil-prezentazzjoni tal-Kommissjoni mill-istatistika ta' semestru Ewropew. Din hija l-ikbar problema fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament it-naqis tal-programmazzjoni budgetarja għal kustanijiet soċjali u l-impjegi dan ser joħloq iktar problemi fil-waqt illi il-problema tal-inugwaljanza diġa eh, rajnija bħala l-ikbar problema bħalissa. Nixtieq insemmi erba programmi differenti fil-mandat tagħna l parlament Ewropew qed jitlob biżejjed finanzjament għal għodda adattati għaż-żgħażagħ minn żoni rurali u urbani. Għalhekk il-garanzija għaż-żgħażagħ huwa programm immirat għal problema partikolari għal żmien temporanju. U fl-istess waqt għanna niggarantixxu li jkun hemm fondi għal investimenti soċjali fit-tul. Imbagħad il-garanzija tfal. Hawnhekk qed nisħu li t-tfal għandhom jingħataw priorità u li għandna ninvestu fihom l-ewwel qabel kollox. Jekk ma nindirizzawx il-faqar ta' tfal permezz ta' azzjonijiet politiċi deċiżivi se nkunu qegħdin nirriskjaw li neskludu parti kbira ta' ġenerazzjoni li jmiss. Aħna għana nimpenjaw ruħna għall opportunitajiet ugwali għal ċittadini tagħna u tfal tagħna u niggarantixxu l-persuni kollha se jkollhom il-mezzi kollha meħtieġa u s-servizzi kollha meħtieġa sabiex jikbru u sabiex ikunu ċittadini responsabbli tas-soċjetà. Dan kollu għandu jibda billi innaqsu il-faqar, speċjalment il-faqar fost it-tfal. Dan jista' jinkiseb permezz tal-implementazzjoni ta' stabilizer soċjali fuq pjan ta' żmien twil, għalhekk hemm bżonn ta' riforma strutturali u għandha titqies bħala investiment fl-stabbilta u prosperità tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa meħtieġ sabiex nissalvagwardjaw il-potenzjal ta' tkabbir tal-Unjoni. It-tielet, id-dialogu soċjali. Ma nistawx inkomplu nitkellmu fuq postijiet ta' xogħol ta' kwalità u li nżidu l-pagi jekk ma niffokawx l-isforzi tagħna fuq it-tisħiħ ta' organizzazzjonijiet tal-ħaddiema għaliex dawn l-organizzazzjonijiet huma essenzjali sabiex jiggarantixxu impjiegi ta' kwalità tajba paga xirqa U irraba raba punt il-Korp ta' Solidarjetà Ewropew ninsistu li inizjattivi ġodda m'għandhomx isiru għaskapitu ta' programmi diġa eżistenti li sejrin tajjeb. Ma naqblux illi riżultat ta' dawn il-proċeduri ta' trialogu peress li memx ċarezza fuq is-sorts ta' finanzjament ta' din l-inizjattiva għanna noqodu attenti nkunu ċari fuq dan il-pont. Grazzi. Grazzi tassew, nati il-mikrofonu l-Sinjura Trebisius, jekk joġbok, fisem li sijar. Grazzi tassew, Sinjura President, il-budget Ewropew għall-2019 għanna 166 biljun euro fa' proprezzjonijiet budgetarji dan ifisser zita 3%. Dawn huma ħafna flus u fid-dawl tal-Brexit u fid-dawl tal-konflitti potenzjali dan huwa ħafna iktar minn biżejjed. Il-budget Ewropew huwa budget ta' investiment u hekk għandu jiġi użat. Din għalhekk mhix idea ħażina iżda għanna problemi seri. Il-budget għandu jiġi użat sabiex indirizza l-problemi eżistenti. Me ma diġ kwistjoni li nibatu il-flus li raġuni li jaħtiġuhom biss. Anzi, l-ritnajt huwa li naraw li il-flus jaslu tassew f'din raġuni għaliex iva jastu ma rridu naraw li jintefqu kif suppost. Man l-aħjar mu mhuwiex li trasferi xul flus u daqshekk, hemm bżonn ta' iktar skrutinju, hemm bżonn ta' iktar responsabilità u iktar disċiplina. L-Unjoni Ewropea trid tippromuovi strutturi eh, bħal tal-istat, sistema franċiża, ma naħsibx li din hija xi ħaġa tajba ma nix nkomplu nimponu iktar regolamenti fuq is-suq. Għaliex dan żgur jekk nagħmlu dan serjejn lill-negozju ċittadini tagħna rridu naraw kif ser ngħinuhom jiġġeneraw ix xogħlijiet Is-suq jiġġenera x-xogħlijiet mhux il-politiċi il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali, dikjarazzjoni politika ta' xinu malanijiet tagħna, xejn iktar xejn inqas mhix leġiżlazzjoni din iżda f'ħafna postijiet hemm min jippretendi li din hija xi ħaġa iktar minn hekk. Tintuża bħala skuża biex intefqu ammont ikbar ta' flus, ma rridx ingerger biss, ħanagħmel xi punti pożittivi Dan il-budget qed isaħħaħ il-frontieri Ewropej, iva, tajjeb li u flus u li dawn ikunu ikun hemm fondi disponibbli sabiex niżguraw li r-refuġjati tal-gwerra f'Turkija nieħdu ħsiebhom. Iżda jista' jkolli kollha żminijiet għar qudiemna għalhekk idu noqogħdu attenti kif qed jiġu użati r-riżorsi limitati li għandna nużaw il-flus aħjar. Tissemma kemm il-darba wkoll inizjattiva għaż Kam Kemm il-darba smajna li r-riżultati tal-inizjattiva żgħażagħ tittiġi verifikata biex naraw illi dawn il-fondi jkunu ntefqu kif suppost. Iżda il-Kumitat dejjem irrifjuta dan kollu. Irridu naraw li l-flus tassew qed jintużaw għal kif suppost u li jintefqu b'attenzjoni. Issa, l-oġġettivi ta' konverġenza se jkunu diffiċli nilħuhom. Il-konverġenza qegħdejjem tonqos ma jagħmilx sens li nkomplu iktar narmu flus lejn dawn ir-reġuni dajfa mingħajr ma jkun hemm skrutinju, qed nappellaw li jkun hemm bidliet sostanzjali. Jiena ser nagħmel l tiegħi biex innessaq proposti kostruttivi grazzi tassew nagħti il-mikrofonu lil Jean Lambert mill-Partit ehm, tal-Ħodor jekk jogħġbok. Grazzi, President Sanzon fil-qosor, aħna nappoġġaw id-direzzjoni ta' din il-proposta li qed tressa inti nixtieq inkompli fuq il-mistoqsija li tqajmet fuq l-inizjattiva tal-impjegi jazzazah Din dejjem kienet inizjattiva importanti ħafna għalina. Għandna wkoll rapport rawdaturi li jgħid li jekk aħna rridu niksbu l-għanijiet li għandna qudiemna mela hemm bżonn ta' iktar riżorsi. l kwistjoni tal-finanzjament u kif jintafqu l-flus jintafqu kif suppost, iva dan huwa punt importanti ħafna dan insemmuh kemm il-darba ma li ta' membri ħafna drabi naraw li jqogħdu lura milli jisegwu din il-pozizjoni, jisegwu dan ir-raġunament. Jina naħseb li importanti ħafna li ma rawnix ma nidrux li qegħdin naqsu mill-infiq fuq l-aspetti soċjali jekk li tatmen jom fuq affarijiet oħra mela għandhom jaħsbu ftit fuq l-attitudni tagħhom ġenerali fuq il-budget din l-ideja li tagħmel iktar binqas flus. Din hija xi ħaġa li għandha l-limiti tagħha. U nixtiequ l-finanzjament jinżamm, anzi jiżdied, f'dak għandu x'qasam l-inizjattiva l Olimpika żgħażagħ u se nkunu qegħdin inresqu l-emendi tagħna f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazzi. Nfakkarkom illi id-data sa meta tras trasqu l-emendi hija għada 12 ta' Lulju sal-erba ta' wara nofsinhar. U il-votazzjoni fil-komitat se ssir fid-29 ta' Wissu filgħodu. Id-data sema meta tistgħu tras u l-emendi budgetari inkluż il-PPs u l-PAs minn membri individwali l-Kumitat tal-Budget permezz tal-Kumitati u l-MPs hija ta' 38 firma lill-plenarja u id-data meta tistgħu tress u l-emendi budġetarji lill-gruppi hija 6 ta' Settembru. Biex bekk nħorġu l-proposti tagħna ta' kif ħan qasmu l-flus li ġanna u forsi nistiltu sabiex niksbu fondi ġodda fil-budget dawk huma iż-żewġ alternattivi illi għandna. Ma tantx qegħdin nies llum iżda naħseb xorta kien dibattitu importanti. Mela, nalqu hemmhekk punt numru 12 u ngħaddu għal punt 13 li rigwarda L-irwol tal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fil-ħolqien tal-impjiegi u fir reattivazzjoni tal-persuni qiegħda. Nati il-mikrofonu mal-ewwel li Sinjura Weber. Grazzi tassew, Sinjura President naħseb jekk tiftakru tajjeb ħafna żis kollegi. Fl-ewwel skambju ta' opinjonijiet, trest u opinjonijiet si minn il-gruppi politiċi kollha u urew appoġġ għal dan ir-rapport. Kien hemm 111 l-emenda illi tresqu u minn dawn l-emendi kien hemm diġà 26 emenda ta' kompromess. Il-bieraħ kellna laqa fuq livell ta' staff u bilna fuq ħafna affarijiet f'din il-laqa se jkollna wkoll laqa ta' Shadows fit-28 ta' Awwissu fejn se nkunu qegħdin diskutu l-emendi ta' kompromess. Kif semmejt fil-bidu, hawnhekk lan mhuwiex li konna leġizlazzjoni fuq livell Ewropew fuq dan l-aspett tal-parteċipazzjoni finanzjarja tal-ħaddiema, anzi, lan huwa illi nitalmu mill-aħjar prassi li jeżistu f'bosta pajjiżi. Hija kwistjoni ta' gwida ta' skambju ta' esperjenzi u ovvjament hemm xi affarijiet ukoll li hemm bżonn li nagħtuhom l-attenzjoni tagħna fosthom li il-ħaddiema għandhom ikunu imħarġa li jifmu xinija din il-parteċipazzjoni finanzjarja. Għaliex aħna ma nistawx ninnegaw il-fat li hemm riski relatati ma dan iżda huwa normali li wieħed jevalwa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' din it-tip ta' assoċjazzjoni. Dan jista' jsir mill-kumpaniji nifisom Ista nemnu kol li l-istati membri għandhom l obligu li jispjegaw dan b'mod xira. Kif semma u koll l darba mandu jkun hemm l-ebda forma ta' diskriminazzjoni għal parteċipazzjoni ta' kwalunkwe ħaddim għandha tkun permessa għandha tkun possibbli u aspett importanti għandu x'jaqsam ma kemm kemm informazzjoni nistaw naqsmu u meta għaliex din tista' tkun kustjoni delikata ħafna. Per eżempju, jekk irid ikun hemm kumpaniji reġistrati mela mhux dejjem tista' tgħid kollox fil-pubbliku, iżda din hija kwistjoni ta' li wieħed jagħmel dak li hu xiera u li ma jkunx hemm abbuż. Dak kollu li kelli xnajdilkom illum u lesta li nisma lil kollegi tagħna li ipparteċipaw f'dan ir-rapport. Grazzi tassew nati il-mikrofonu li l-Onorevoli Jungerius li għattiħu post li sinjura li l-Onorevoli Pavel. it's, it's the end of the day, excuse me. Skużawni, wasalna fit il-ġurnata issa. Xaħat nesa il-voting card. Mela, qed nitkellem fissem Emilian Pavel ma setax ikun hawn illum għad-dibattitu u tan il-kummenti tiegħu. Fil- Fl-opinjoni tiegħu fuq dan il-fajl ħoss il-partiċipazzjoni finanzjarja tal-ħaddiema l-IFP dawn l-iskem jista' jkollha vantaġġi għal ħaddiema u anke mini ħaddiem jekk il-ħaddiema jkunu involuti fil-konsultazzjoni u fil-teħid ta' deċiżjonijiet u jekk dawn l-iskemi isiru u kol permess ta' taħriġ u informazzjoni. Fuq benefiċċji nixtiequ insemmu il-governanza sostenibbli, il-dialogu soċjali kostruttiv u il-satisfazzjon fuq il-post ta' xogħol, il-possibilitet opportunit fuq il-post ta' xogħol u li wieħed iħossu responsabbli l iżvilupp ta' ħiliet u anke li jkun hemm profitabilta kif semma semmiet ukoll. Ir-rapporter hemm bżonn illi li l-ħaddiema jkunu informati tajjeb ħafna għaliex ovvjament hemm riski involuti f'din l-iskema. Per eżempju, li jinti titlef l-investiment kollu tijak u anke xogħolok jekk kumpanija tfalli. U għalek ikollok telf ekonomiku doppju għax titlef xogħlok anke l-investiment tiegħek. Nixtieq insostni wkoll illi dawn il-benefiċċji ta' involviment għandhom ikunu skont ovvjament il-paga u jkun hemm drittijiet bħal kontribuzzjonijiet soċjali u mhux jieħdu post waħda jew l-oħra, jew innaqsu minn waħda jew l-oħra. Apparti minn hekk Miljan Pavel jixtieq jisħaq li l-parteċipazzjoni f'dawn l-iskemi għandha tkun waħda volontarja għal ħaddiema u m'għandix waq il-mobilità tagħhom jew id-dritt tagħhom li jieħdu azzjoni kollettiva bejniethom. U jixtieq jgħid ukoll li jixtieq jaħdem ma' rapporter u ma' shadow rapporters oħra fuq dan il-fajl. Grazzi tassew għal-ħidma ta'kom sissa u lesti l-inħarsu lejn il-pass li miss. Nati l mikrofonu issa l-Onorevoli Sander. Grazie, signor. Signora President wasal tar. Kon, je crois que vous avez un... Et nivvota flekon u et nara illi intom ħaffiftu f'dan il-komitat jina rrit nirringrazzja l-rapporter u għall-abbozz tar-rapport eh, dettaljat ħafna u naħseb illi se jservi ta' bażi soda għal ħidma tagħna li eh, eh, mod ġenerali naħseb illi miexi fid-direzzjoni tajba miexi skont il-prioritajiet li stabilejna hawnhekk dwar il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati. Aħna llum qed nitkellmu dwar 111 emenda imresqa mill-kollegi tagħna. Jiena bħala shadow rapporter għal PPE nixtieq infakkar eh, tlet messaġġi ewlenin eh, tal-grupp tagħna li se jkunu klużi fil-20 emenda li ressaqna. Iva, il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati għandha tkun xi ħaġa li titħeġġeġ u li tkun żviluppata għaliex hija mezz ta' kif wieħed jaqsam aħjar il-valur tal-kumpanija fil-kumpanija u dana għandu jisir anke fuq livell tal-istati membri Naħseb eh, dan huwa essenzjali li nirrispettu sistemi eżistenti u l-ispeċifiċitajiet tal- tal tessut imprenditorjali fuq livell nazzjonali rridu noħolqu spazju ta' skambji dwar l-aħjar prassi, l-ostakoli għal parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fil-kumpaniji. It-tieni priorità għalina li huwa essenzjali li parteċipazzjoni finanzjarja akbar tal-impjegati tmur fit eh, ma' l livell ta' informazzjoni motija l-ħaddima u ma' irridu jevalwaw ir-riski u l-vantaġġi potenzjali ta' sistemi differenti ta' parteċipazzjoni illi huma jistgħu jipparteċipaw fihom. Mbagħad huwa essenzjali li parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati tibqa xi ħaġa volontarja u b'mod partikolari fil-kuntest tal-SMEs rridu niskuraw illi dawn il-kumpaniji żgħar ma jkunx hemm spejjeż ta' proċessar sproporzjonat meta mqabbla mal-vantaġġi potenzjali li jistgħu jiksbu mill-ħolqien ta' xi forma ta' parteċipazzjoni finanzjarja għall impjegati tagħhom. Għalhekk jiena nixtieq eh, eh, ngħidilkom kemm jiena kontenta illi qed naħdmu flimkien fuq dan ir-rapport, il diskussjonijiet illi imbdew fil-laqa teknika Uh, saru f'atmosfera verament pozittiva u nittama li san komplu għek. Grazzi. Thank you, Mr. Gerike. Grazzi l-Onorevoli Gerike. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Weber il-parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati tista' tkun xi ħaġa li tagħti spinta lill motivazzjoni tal-ħaddiema u tihom sens ta' sieda li eh, sens ta' appartenenza tista tiġġenera wkoll kultura ta' negozju ġdida sabiex il-ħaddiema jikkontribwixxu u jkunu parti mill-kumpanija joħorġu bl-idea tagħhom jikkontribwixxu b'modi differenti dan kollu jista' iwassal għal titjib tal-kultura tan negozju fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' regoli ċari. Ma' m'għandux ikun li kumpaniji kwotati fil-borza jkunu obbligati li jagħmlu xi ħaġa bħal din għandna bżonn li regoli jkunu semplifikati. Hemm ukoll SMEs u kumpaniji tal-familja nis li jaħdmu warra som eċetera jistgħu wkoll jipparteċipaw li naħseb li l-impjegati jistgħu verament jagħtu spinta l-qudiem lil dawn il-kumpaniji għalhekk hemm bżonn li jkun hemm inqas burokrazija, kodeċiżjoni garantita fil-kumpanija u sistema li ma tisfruttax. Aħna rridu sistema li hija fattibli għall SMEs ejjew naħdmu sabiex noħolqu sistema Ewropea ġdida ta' parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati li tkun taġġid għall-impjegati u anki dawk li ħadmuhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Lambert, a Grazzi ħafna. Jiena ma tantx għandi xi żid ma dak li qalu l-kollegi diġà. Ma anke f'termini tal-atmosfera li ħdimna fiha fuq dan naħseb kien hemm xewqa illi insibu mezz kif nimxu l qudiem ta' dan nirringrazzja lir rapporter biex intenni xi punti li diġà issemmew per eżempju li dawn l-iskemi mhumiex qegħdin hemmhekk biex jissostitwixxu s-salarju Le, dak huwa il-punt l-iktar importanti u li laqqas ma jinxteħet ir-riskju fuq dawn il-persuni li mhux se jkunu f'pożizzjoni illi eh, jieħduh dan ir-riskju. Din hija eh, il-partiċipazzjoni ta' finanzjarju tal-impjegati hija utli wkoll anke sabiex l-impjegati jibqgħu fil-kumpanija xi ħossuhom aktar involuti fil-kumpanija. Din hija xi ħaġa li għalina hija importanti ħafna Imma l-aħjar ovvjament huwa l-modell ta' kooperattivi illi forsi mhux qed jingħata biżżejjed attenzjoni bħalissa mod kif qed inħarsu lejn l-istrutturi. Dawn huma xi wħud mill-punti ewlenin pereżempju li n-natura għandha tkun volontarja li ma jissostitwux ma jissostitwux is-salarji u li ma jkunx hemm trasferiment tar riskju. Din mhijiex xi soluzzjoni maġika Aħna maħniex konvinti dwar dan. Naħseb illi dinja xi ħaġa interessanti, Iva, illi s l-impen imma kemm jista forsi jerġa' jagħti ċans il dak li huma qiegħda biex jaħdmu ma nafx kemm. Però xorta waħda l-idea hija waħda interessanti. Grazzi, Signora Weber. Iva, mela le, Iva, grazzi ħafna kollegi nixtieq nserħilkom moħkom illi dawn il-prinċipji kollha li jintom semmejtu huma inklużi fil rapport u huma ġew imsaħħa ulterjurment fil-kompromessi. Il-bqija niskurakom illi hija fuq bażi volontarja rridu nqisu il-benefiċċji li joħorġu minn din parteċipazzjoni bħala ħaġa komplementari għas salarji ma nistgħu bebda mod impoġġu l-impjegati f'sitwazzjoni li tkun ta' dannu għalihom. Ukoll kwistjoni ta' non-diskriminazzjoni u loti ta' informazzjoni xirqa sabiex dawn jifmu sew ir-riski li qed jieħdu x'inhuma għaliex id-dinja tan negozju ekki iġib maħħa ċerti riski u aħna ma rridux li npoġġu lil persuni f'dan f'din is-sitwazzjoni li jisfaw għar mis sitwazzjoni li jkunu fiha qabel ma bdew. Huwa veru wkoll li hemm eh, bosta skemi fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea iżda jidher li din hemm possibilità li dan mhux qed jintużaw kif imiss għaliex din is-sistema tista' tagħti ta' stabilità fis-suq tax-xogħol anke għaliex f'mument meta il-kumpaniji qed jiffaċċaw id-diffikultajiet dan jista' jkun mezz ta' kif l-impjegati jappoġġaw il-kumpanija li tħaddimhom u bekk iżommu wkoll ix-xogħol tagħhom. Għalhekk grazzi għal darboħra ħerqana illi nerġa' narakom meta jkollna il-laqgħa ta' shadow Reporters fit-28 ta' Awwissu u nawguralkom b'tala tas-sajf fejn tkunu tistgħu tistrieħu. Grazzi ħafna l-adozzjoni fil-Komitat Empl hija pjana l-24 ta' settembru ġifieri wara s-sajf u l-adozzjoni fil-plenarja f'Novembru. Issa, Nirringrazzjakom il-koll kemm infakkarkom illi għanna laqa tal-koordinaturi għada mid-9 sal-10 u nofs. Iva, umbat wara fejkonna laqa ordinarja tal-Komitat fuq il-Fond Soċjali Ewropew għanna satejn biex niddiskutuh u nittama illi xuħut minnkom għalmenu tattendu u tipparteċipaw fil-diskussjoni għalli xija wahda importanti se jkonna introduzzjoni mis sinjura Sokova mill-Kummissjoni Ewropea Umbat, palma tafu dejjem eh, ikun hemm taqbida fuq dawk il-flus u kif għandhom jintnefqu. Għalek, jekk joġobkom ipprovaw ejjew qabel ma nieqfu għal pawza tas-sajf. Grazzi ħafna.